Sur Brock diġa beda jagħmel dan, diġa kontutattjom jina u kol smajt li l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Marok diġa kien f'kuntatt magħna. L-autoritajiet rappreżentanti ta' Ċipru qalu li illi Jonis Lidis issa ħajkun il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Ċipru mill-ewwel ta' Marzu ta' din is-sena jiena nixtieq illi nawgura ħafna suċċess u ngħid proset lis sur Kasilides għal din il-ħatra. Min flokku ħajkunem Andreas Pizzilides li ħajibda jaħdem mawek mill-4 ta' Marzu. Nixtieq illi nsellem lis sur Kasilides u nilqa lis sur Pizzilides. Il-Parlament skont l-artiklu 7 eh, l-paragrafu wieħed tal-att fil-fatt u jista' Ja jadotta din l-att il-ġdid u anka skont l-artiklu 4 paragrafu 1. U aħna naċċettaw il-ħatra ta' Andrea Spezzilides bħala deputat ta' dan il-Parlament il ħajjiħu effett mill-4 ta' Marzu. Eżis, kollegi, skont l-artiklu 3 paragrafu 2 tal-regolament tal-proċedura ta' dan il-parlament, edin naraw illi jekk ma jkunx hemm xi ħaġa kontra din il-ħatra wara analiżi tajba ħna rajna illi nistgħu napprovaw il-ħatra u naturalment huwa qiegħed jgħid ukoll jiddikjara li mhux ħajjagħmel ebda attività oħra illi tmur kontra x-xogħol u d-dmir tiegħu illi għandu jwettaq fih dan il-Parlament Ewropew.